Is-Sinjura Wever telqet mill-grupp PPE u ser tissieħeb ma' l-Alde. Irċevejt nomina għal eh, dawk mhux affiljati li ħatersalli sal-lejla u sakemm jaslu għall-approvazzjoni tal-minuti jekk ma jkunx hemm oġġezzjoni din in-nomina tiġi meqjusa bħala adottata. Nar l-erba' skont